oħra mal-Kummissjoni u anke mal-Parlament. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi, is Issa, ħan votaw fuq dan il-punt għada f'nofsinhar, naddu għal-punt li jmiss issa eh, dikjarazzjoni mill-Viċi President ta' Kommissjoni rappresentant Ori tal-Unjoni għal affajt barranin u politika ta' sigurtà dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja, Bahrejn u fil-Jemen. L-ewwel ħajkolna l-Ministru tal-Istat tal-Affarijiet Barranin ta' Presidenza Ungara għal kunsill is-Sur Nemet. Hablará quando esté Kif eh, sippostok, sinjur, tista' titkellem.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 Chairman, Honorable President, Signori, jiet hawnhekk biex nippreżentalkom xi rimarki fissem rappreżentant ta' Olja Katrin Ashton fuq situazzjoni fil-Bahrejn, Sirja u l-Jemen. L-avvenimenti reċentement ħadu zvolta drammatika fis sirja Fil-Jemen situazzjoni ġaħazina tista tmur allar u l-atmosfera verament diffiċli bħal sem fil-Bahrejn hija ta' tħassib kbir anke jekk id-dmija naqset. L-Unjoni Ewropea qed issegwi l-avvenimenti li qed isiru fir-reġjun sħiħ mod bil-qrib bħalma ġie konfermat minn diversi laqgħa ta' livelli olja dikjarazzjonijiet formali konklużjoni tal-Kunsill. Ziktar minn dan, Baronissa Ashton kienet zammet kuntat kostanzi, kostanti ma' msieħba ewlenin kif kol ma' players fil-pajizin nifissom. Dan qed isir kuljum bit-telefon jew permezz ta' rappreżentanti tagħha fil-dan pajzi biex iżom l-influenza tal-Unjoni Ewropea fejn u possibli u fejn din tistatejn. Is-sitwazzjoni tal-pajjiż hija unika u tiddomanda rea reazzjoni strateġika u maħsuba sew. Iżda meta l-avvenimenti jiġu b'daqshekk ħeffa, ikun iktar kruċjal nibnu politika soda fuq prinċipji fundamentali soda. Ħanifoka fuq tliet prinċipji l-ewwel iċ-ċaħda tal-vjolenza. protesta l mazza għandhom jiġu indirizzati paċifikament u brispetski ħad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali. It-tieni l-promozzjoni ta' dialgu Differenzi u nuqqasijiet għandhom jiġu indirizzati mod kostruttiv bin-nies it-tajba lesti jitkellmu l-xulxin u jwarbu preġudizzju prekondizjonijiet. U t-tielet punt riformi fundamentali politiċi għandhom jiġu minn ġewwa l-pajjiżi u l-Unjoni Ewropea għamlet ċara li għalessa li tipprovdi appoġġ mill-ewwel meta tiġi mitluba. Issa ħan nitkellem b'mod iktar speċifiku fuq dawn tliet pajjiżi fil bahrejn minkejja xi ritorn għan normalità fit-toroq sitwazzjoni tibqa' waħda diffiċli. Qed isiru et jibqgħu jsiru l-arresti individuali jinħatfu għax mamlu xejn iktar milli użaw dritt tagħhom għal libertà tal-espressjoni bħal f'postijiet oħra fil-reġjun l-Unjoni Ewropea u r-rappreżentantoli ikkundannaw l-vjolenza fil bahrejn u sejħu l-awtoritajiet u l-forzi kollha preżenti biex jirrispettaw bisħieħ drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali kif ukoll standards umanitarji internazzjonali. Aħna wkoll sej aħna b'mod ripet ripetut l-autoritajiet tal-Bahrejn l-oppozizjon biex jibdew dialogu ġenwi nazzjonali. Rappreżentant Oli tkellem mal-Ministru ta' fajt barranin direttament għal dan minar passi konkreti biex in-nies tajbej tajba fl flimkien minar esklużjonijiet u prekondizzjonijiet, hemm riskju dejjem jikber li elementi radikali ħajjieħdu l-kontroll dan ikoll implikazzjonijiet ċari ta' tħassib għall istabilità tar reġjun. L-aħjar mod biex nipreserva u nipromovu l-istabilità jibqa' dialogu. Dan messaġġ li rappreżentantoli ħatiħu magħha meta taqma ministri tal-Kunsil tal-Kooperazzjoni tal-Golf fi żmien qasir dan ix-xahar. Sirja protesti popolari infirxu fuq numru tabliet minnof smartsu, repressjoni brutali li l-taqaw maħħa miex aċċettabli. Rappresentantoli u l-Unjoni Ewropea għamlu diversi sejħiet fuq l-autoritajiet sirjani biex iwaqfu l-vjolenza, jirrispettaw id-dritt tan-nies biex jiddimostraw b'mod paċifiku u jisimaw l-aspirazzjoni t-leġittimi tagħhom. In-nies ta' Sirja jixir il-om riformi politiċi l-iktar ma' l libertà tal-espressjoni u tal-ġbir, parteċipazzjoni politika u tmexxija l-indirizz għan nazzjon tal-President Assad fit-30 ta' Marzu la provda program ċara riforma u lanqas askeda l-implementazzjoni tagħha. L-Unjoni Ewropea tkompli poġġi pressjoni fuq is-Sirja biex twassal riform mingħajr dewmien għandhom ikunu veri. l-Unjoni Ewropea tkompli tpoġġi pressjoni fuq is-Sirja biex twassal riformi nhar dewmien iridu jkunu veri politiċi kif soċjoekonomiċi serji mhux artifiċjali u jkunu implementati mingħajr iktar dewmien. Ħankunu qed insegwu mirraqa kif il-gvern il-ġdid li għatu jrid jiġi format ħajmex il-qoddim riformi tamaw l-formazzjoni ta' komitat legali jwassal għal tfassil ta' leġizlazzjoni ġdida biex tħalli għat neħija ta' stat ta' emerġenza u t-garanti drittijiet ta' bniedem u libertajiet fundamentali. Fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tpoġġi pressjoni fuq tmexxija Sirjana fil-pubbliku privat biex ma jżawx forza kontra dimostraturi Importanti wkoll huwa li taħt il-messaġġ li dawk responsabbli għall-vjolenza u l-fatalitajiet għandhom jinżammu responsabbli kull priġunieri politiċi u difendu dawk li jiddefendu drittijiet tal nidem għandhom jiġu meħlusa. Fil-jem is-sitwazzjoni tibqa' waħda ta' tħassib kbir messaġġi ta' rappreżentantoli wara l-violenza ta' 18 ta' Marzu kienu ċari ħafna u l-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' Affarijiet Barranin fil-21 ta' Marzu u rew kundanna tal-Unjoni Ewropea l-uż tal-forza kontra dimostranzi. L-Unjoni Ewropea koll qalet li dawk responsabbli għal qtil u għal ġriħi għandhom jinżommu responsabbli. Sissa l-messagġi ġew mexxija jemena kienu nqas ċara għal din raġun rappreżentantoli sejħet li l prezenza leħ direttament bit-telefon 30 ta' Marzu u li biex jagħmel kollox possibbli biex jefta' aktar dmija. Jalet li li l-aħjar mod biex tiżgura jiżgura dan hija tranzizzjon politika bil-ħeffa u kredibli biex tibda mnar dewmin. Il-tranzizzjon konstituzzjonali għandha tiġi bazata fuq impenji konsistenzi u sostantivi li jkunu segwiti b'mod adekwat. Il-ħin qed jafas u l-vitmi ħajkunu n-nies tal-Jemen. Dan huwa għaliex flimkien ma' imsiħba internazzjonali l-Unjoni Ewropea kienet u ħatibqa involuta b'mod attiv biex tipprova issolvi l-kriżi fil-Jemen. Sinjuri, kollegi, grazzi tal-attenzjoni tagħkom. U lest tal-mistoqsijiet tagħkom, rimarki tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi Ministru. Għonek għanna s-sur Franka li xieq nifraħlek għas suċċess ta' tim tijak il-biraħ. Għamek nistaw naraw li kien eh, waħda mill-ikbar suċċess ikbar imma bis-saħħa toħas mill Spanjoli u Raul. Għalek, fisem li pipi issa għaddu għassur sala Franka għal-minutu nofs, grazzi ħafna President, jina naqbel perfettament ma dak li għadek kifat inti. President, Signori, jgħan nishtiq najt li għadna għadin naraw l-informazzjoni kontinwi li trasqilna l-rappresentanza għolja minn dawn il-pajizi konna nirrikonoxxu l-isforzi li għattamelija fissem l-Unjoni Ewropea biex tappoġġa il-mixja demokratika fil-Bahrajn, fis sirja fil-Jemen, għada il-Parlament ħajkun qiegħed jgħaddi rizoluzzjoni appoġġjata mal gruppi politiċi kollha. ċerta da sur President nixtieq irressaq numru ta' żewġ mistoqsijiet lil sur Ministru. Bil-ħsiblin tadjom lil rappreżentanza għolja f'ċertu każijiet dan il-Parlament qed iħoss li qisna qegħdin naraw regress fil-qasam tal-iżvilupp ta' politika Ewropea tas-sikurtà u difiża. Isna qegħdin imorru lura għaż-żmien ta' kooperazzjoni politika. U ovvjament it-Trattat tal-Lisbona ma daħalniex fis-seħħa dan, imma hemm ħaġa oħra xtaqt insaqmi dwar il-ħtieġa illi qegħdin inħossu bħalissa fl-Unjoni Ewropea f'dawn il-pajjiżi. ċe, ma nafux se jkunu il-riżultat finali ta' dan il-proċess ta' transizzjoni. Aħna rridu ovvjament rridu nkunu preżenti hemmhekk u fil fat kif għalat il sinjur rappresentanza għal jridu more for more. L-istati membri ta' Unjoni Ewropea u ma l-est li jżidu risorsi sabiex fil-fat jidrizzaw dan il-ħtiġijiet illi qegħdin uqummu f'dawn il pajizi Grazzi. In nombre del Gruppo Socialista din la palabra por dos minutos. Issa soċjalisti Sinjura Veronique Dokaj. Merci Monsieur le Président. Nous sommes très contents. Grazie, President. Aħna konċi tal sforzi diplomatiċi lil Sinjura Ashton kienet eh, tuża għada tuża u nafu bil-situazzjoni diffiċli li kella u d-diema f'dawn it-tlet pajjiżi. Sirja, Yemen u l-Bahrejn. Mannix ftejim ta' negozju bi klawzoli fuq drittijiet tal-bniedem għalhekk mannix fuq ix għandna ftit ħafna fuq ix ninnegozjaw. Nixtieq ngħid tliet punti. L-ewwel, fuq l-aspirazzjonijiet tan nies n-nies fit-toro li qed jiġu sparati jiġu mel-uta rridu mhux biss inwaqfu l-vjolenza iżda rridu nagħmlu dan b'kull mezz possibbli. Li huma li waqfu din il-vjolenza biex kun jistgħu jitkellmu b'mod ħieles u jekk m'għandniex ftehim s sirja xorta għanna bżon nużaw l-mezzi kollha li għanna permess ta' sanzjonijiet jekk huwa neċessarju biex inwaqfu din il-vjolenza. U nixtieq ngħid ukoll li spiss dawn pajjiżi inklużi l-pajjiżi tal-Golf u l-Libja li tajnihom l-armi kontroll aħjar ta' dawn l-armi biex ma niblux dawn il-gvernijiet dawn il-pajjiżi f'poter li jistgħu jużaw dawn l-armi kontra nisom stess. U koll, nishtiq nejt li fuq il-Bahrejn, konna prudenti ħafna u konna stret ħafna pajizi oħra, naf li Bahrejn hija kwistjoni sensittiva u Saudi Arabia batet truppi u l-Konsil tal-Golf kienet jgħinna dak li qed nagħmlu fil-Libja, iżda ma nistgħux ninnegozjaw fuq iż-żejt u l appoċ tagħna għall-Libja billi nikkumpensaw dan billi nibqgħu kwieti fuq dak li qed jiġri fil-Baħrejn. Grazzi ħafna s-Sinjura Jatamaki. Jiena irrabjata il-biraħ fil-laqa tal-biraħ tal-grupp ta' ħidma tagħna smajna minn tliet xieda mill-Baħrejn li jemenu s-Sirja mill U kien hemm ukoll Amnesty International u gruppi oħra preżenti hemmhekk l-istorja tagħhom irrabjatni. L-ittra tas-Sinjura Ashton mhix strateġija hija logħba aġenda moħbija. Rridu nif u nibatu messaġġi vojta firħa kif għamilna mat tunezija l-Eġittu u l-Libja. Wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni l-ewwel nett. L-Unjoni Ewropea trid titlob li jkun hemm sessjoni ta' drittijiet tal bniedem f'Ġinevra u għandna nibatu missjoni li f'dawn il-pajjiżi sabiex ir-reġim zinżommhom responsabbli għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea għandha titlob li jkun hemm proibizzjoni ta' esportazzjoni tal-armi mill pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea għal daw it-tlet pajizi. Mhuwiex aċċettabbli li pajizi Ewropej għadhom jibijaw l-armi lil dawn ir-reġimi. Tilet net, l-Unjoni Ewropea tittammela ċara li jekk ir-reġims politiċi f'dawn il-pajjiżi u ma xkiela demokratizzazzjoni allura wasal iż-żmien biex jersu minn nofs. Sa frattant irridu nintroduċu sanzjonijiet bħal pereżempju li friżar tal-assi u waqfin ta' vjaġġar. Nerġa' ngħid, wasal iż-żmien li neħdu azzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Jatemmaki issa għal minuta u nofs is-Sinjura Flotr fissem il-ħodor. Iva, grazzi President. Aħbar tajba li il-popolazzjoni fl-aħħar qed tqum fuq saqajaw titlob illi jinbidel ir-raġim ikun hemm iktar demokrazija u libertà tal-espressjoni. Ovvjament din hija ħaġa li l-proġett Ewropew għandu eh, jappoġġa u li għandna nkunu kontenti għalihom l-aħbar il-ħażina però hi li dawn il-popli qegħdin jiffaċċjaw repressjoni ħarxa u allura qegħdin jesprimu il xewqat tagħhom għaskapitu taħajitom ta' ħajjithom stess u din hija ħaġa intollerabbli. Għanna inħarsu lil dawn il-popli. Rajna l-azzjoni militari fil-Libja biex tagħmel dan, issa rridu nsibu mezzi oħra biex natu protezzjoni wkoll pajjiżi oħra fil-fatt huma fuq kollox għandhom aspirazzjonijiet leġittimi. Irridu naċċertaw illi daw kollha responsabbli għal l-użu sproporzjonat tal-forza kontra il-poplu tagħhom ma jaddux lixxa. Għalek il-Kunsill ta' Drittijiet ta' Bnidem ta' Ġnus Mauda għandu jadotta rezoluzzjonijiet sabiex jassigura li dawk il-mexxejja politiċi jirċivu garanzija illi il-violenza li ħa jamlu huma miex ħa taddi bla ma tkun ikkastigata. Il-ġurnalisti kemm tal-post kif ukoll barranin qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex imorru hemmhekk u jirrapportaw il-proċess għalhekk aħna ngħinuhom biex ikunu jistgħu jinfiltraw. Ovvjament, ma nistax imorru niġru wara il-President Sirjan biex inġelluħ jiffirma program ta' riforma f'pajizu stess. Aħna rridu il-priġunieri kollha li kienu qed protestaw mal paċifiku jinħelsu. Grazzi ħafna Sur Karim, Ministru, jiena kif smajt l-istqarrija tiegħek hawnhekk. Smajt birra dak li kellek xi tajt, però kienu biss kliem firħa kultant jinsamaw sabiħ imma ma jfissru xejn. Ma kien hemm xejn proattiv minn dak li għattilna intillum. Fil-fatt fuq bieċa karta ktibt pjan u għavna kont ħanikteb dak li kellek xi tgħidilna inti li qed tippjana dwar l-Unjoni Ewropea u minflok hawnhekk għandi karta vojta għax ma kellek xejn xi tgħidilna illum ma kien hemm xejn proattiv fl-aġenda li ressaqsilna. Inti hawnhekk qed naraw nies mill-vant nofsani li qegħdin jistennew l-Ewropa tgħinhom jidġildu u jiksbu drittijiet tagħhom u inti x'għandek xittijom klim firaħ biss. Fl-aħħar pjantazzjoni li tresqet kien hemm eh, korp tal-paċi eh, prezenti emmek, pero issa xanna, kull manna huwa mexxejja li jisolħu lill-poplu tagħhom sal-inqas solt biex u daw jkollhom jaħarbu biex jiġu l-Ewropa. Inti għattinna il-ħin issa qed jafas u jekk dan huwa l-każ jiena nemmen li huwa l-każ għalfejn ma kellek xejn xtejdilna llum jekk jogħġbok daqsxejn rispett għal dan il-Parlament. Grazzi ħafna issa Sinjura Mattias fissem il-grupp tal-Parlament. Grazzi, President. L-ambizjonijiet ta' dawn il-popli għal-libertà u l-demokrazija qiegħed jispiċċa f'massakru, qiegħed sarra f'massakru, għalhekk jiena nitlob illi ma jiġux permessi l-pajjiżi Ewropej li bijaw l-armi lil dawn il-pajjiżi. L-Ewropa dat biħ l-armi li qegħdin joqtlu l-poplu ċivili. U aħna unnek qegħdin nitkellmu dwar il-poplu mhux dwar l-awtoritajiet. L-awtoritajiet huma reġimi ta' dittatorjat. Ma nistawx ninsew li hawnhekk qegħdin napplikaw aħna żewġ miżuri żewġ kajlijiet differenti. Għanna kajl minnom fuq li għandu f'dak għandu xaqsam ma' demokrazija, ok li uħar f'dak għandu xaqsam ma' negozju. Fil-Libja, per eżempju, rajnijom daw il-kazijiet anke fil-Bahrejn, kif konna għedin najdu, anke fuq l-Arabja Saudita, dawn il-pajizi għedin situazzjoni ta' autokrazija, għanna zaza illi għedin emmek bxejn bla ebda armi illi għedin jġildu maħom u jagradu għam il-polizija. ma nistawx insibu soluzzjonijiet militari għal problemi politiċi. Irridu nara ngħidu l-affarijiet kif inuma. Grazzi ħafna is-Sur Belder fissem li FD. Grazzi ħafna, President. Bidla fir-reġim radikali, ċoħe, is-setat iżlamiċi li għadin jieħdu issa il-poter, f'dawn il-pajjiżi jew li jistgħu jieħdu l poter f'dawn il-pajjiżi ikun verament diżastru. U kultant ninsew li danna jista' jkun il-każ għax hemm min qiegħed jimbotta din l-aġenda. għal L-avvenimenti li qegħdin naraw f'Damasku u f'Sana huma opportunità kbira fl-Europa biex naraw fil-fatt riformi demokratiċi f'dawn il-pajjiżi. Is-Sirja hija l-unika pajjiż sekolari fir-reġjun. Huma laqgħu fiħdanhom mijiet ta' eluf ta' insara Iraqini. Wara t traġedja mdemmija fl-Iraq, ma rridux naraw l-istess situazzjoni issa terġa seħ fis-Sirja. Grazzi sur Belder ħan ikkonkludu dawn ir-round ta' kellima u naddu għassur sur Mozzer għal membri mhux affiljati fil-Jemen, is-Sirja u l-Bahrejn qegħdin naraw ir-rivoluzzjoni li waslet hemmhekk mit-Tunezija rivoluzzjoni tal-Ġiżimin, però sfortunatament l-affarijiet mhumiex paċifiċi. Irrid ikun hemm programmi ekonomiċi u soċjali fl-interess tal-poplu u rridu ninkoraġġixxu aktar parteċipazzjoni demokratika, però jekk dawn il-wediet u mhix zammu ma nafux. Ir-riforma inna tadbidu minn dan, min dan il-mewġ ta' protesti li rajna. Però kellna wkoll protesti violenti. Minajr. Qatt ma jaraw bidla ġenwina u dana jista' jwassal għal aktar violenza. Għanna u koll inkwiet dwar l-armi li għadin jimbijaw minn hawnhekk għal dawn il-pajjiżi li mbagħad jistgħu jimbijaw lil eh, gruppi terroristiċi bħal Hezbollah. Grazzi ħafna issa nisimgħu il-kellima individwali u l-ewwel qed għandna Surja Kolino għal minuta u nofs. Grazzi, President. Aħna nifmu li Raul huwa futboler eccellenti, però s-saħaj logħba loba oħra. Imma insomma, ejja naraw daqxiex qed jiġri f'din il-parti l-oħra tad-dinja issa. Hawnhekk qegħdin naraw għax kbir għal-libertà li issa qiegħed juri ruħu Dawn in-nies ilhom miċħuda d-demokrazija għal wis żmien. U ħafna żgħażagħ joħolmu li kollhom id-demokrazija u qegħdin jitolbu issa li dawn ix-xewqat jiġu imwettqa. Għalhekk kasser dal-aħħar inħeles mill-ħabs u naħseb li dan huwa sinjal pożittiv u ta' tama għaliex il-libertà tal- ħsieb qiegħed jiġi rikonoxximent fil-Yemen qegħdin naraw il-protesti kontra il-President Saleh u l-istess ħaġa qegħdin narawha tiġri wkoll fil bahrejn Fil-gwar tal-użu tal-armi issa jiena ma naħsibx li nistaw naslu tard wis. Imma dak li qed jiġri fil-Mediterran issa donnu huwa sinjal illi ċertu nies isibu diffiċli wis li jifmuh, irridu nesprimu s-solidarjetà bil-mod kif nintervjenu. Jekk neħdu passi tard wis, ħajkun hemm pressjoni kbira fl-immigrazzjoni fil-Mediterran. Grazzi ħadd nota tal-kummenti tiegħek fuq il-futbol sur ħawet. Jekkux l-attak ta' snipers jew inkella l-attak tal-Jemen fil fil-15 ta' Marzu, il- L-attak fuq il-persuni li kienu għadin jipprotestaw fis sirja fi 17 ta' marzu jew inkella il-persuni li kienu għadin jipprotestaw fil-Bahrajn u spiċċaw midruba fil-ħabs. Aħna rridu nuru illi minkejja illi il-mezzi ta' xandir jiffukaw fuq pajis wieħed biss fi kwalunkwe ħin dan il kwalunkwe ħin il-Parlament hawnhekk jixtieq id-dritt tal-bnedem jiġu mħarsa kull imkien kull ħin. Għalhekk aħna nixtiequ nitolbu li dawk kollha responsabbli mill-vjolenza jiġu kastigata. Ma jistax ikun hemm ebda munita, ebda ħnina. Forzi ta' sikurità tal-Bahrejn sparaw f'distanza ta' inqas minn metru eh, bulletin suppost ma kienux letali, imma fil-fat sparaw minn distanza eh, qasira illi spiċċaw qasmulhom rashom minn nofs u qatluhom. Aħna rridu nibdlu l-approċ tagħna fit-talba ta' eh, ftejm ta' assoċjazzjoni ma' Sirja. Aħna rridu illi id-dinja qarbija aħna naħsbu li d-dinja qarbija nbidlet permezz tar rivoluzzjoni ta' ġiżimin u aħna jridu nbidlu magħha. Grazzi ħafna Sur Hawitz issa għal minuta u nofs is-Sur Lamsdorf. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi. għanna rebbija mediterrana mediterranja pero xitwa fil-vant nofsani. L-istampi li għadin naraw tal-violenza huma verament ċokkanti. Għana mijiet imwiet, pożizzjoni ta' liberali hija ċara u l-istati membri u l konsil ma jagħmlux ħażin jaqblu ma l-opinjoni tagħna, ċe illi il-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra għandu jitlaqa. Issa għal waqt illi din l-organizzazzjoni semma leħħina. Meta għanna dan il-ksur massiġ ta' drittijiet tal-bniedem għanna bżonn embargo fuq l-armi biex nimxu lejn id-demokrazija. Il-diskors li ġim xandar tal-President Assad u rina li dana huwa dittatorjat medjevali li juża termini eh, tal-punent biex taparsijati din id-dera ta' gvern modern. Teżisti qasma bejn il-nofsinar u tramuntana, għanna li istess ħaġa per eżempju fis samalja għanna l-Al-Qaida, operazzjoni Atlanta edha tiżvolġi maċtu s Somalia rridu nisimgħu ħafna iżjed minn dak li kellu xedilna il-Kunsill illum. Is-sur Brepples, grazzi President, biex inkun onest, ikolli nammetti illi kont bajt imbella ħien, bajt imbelħa meta rajt dak li kellu xjajt il-Ministru ċoħe li nipromovu dialogu, niprofaw insolvu s-soluzzjoni, nħedġu riforma politika. Eħe, li nisolvu dialogu, dana maħħa jgħamil differenza ta' xej, laqas bissu kredibli. L-Unjoni Ewropea trid tkun ħafna aktar soda fil- teġiċ taħħa ta' riforma demokratika t-tinsisti fuqom rappresentanza għolja għandha tajdilna kif titħol fi dialogu ma' dawn in-nies u jekk se jismawa. Irridu ovvjament huwa fuq ukoll l-esportazzjoni tal-armi fir-reġjun. Is-sena l-oħra iktar minn 100 miljun euro farmi imbijaw minn 8 stati membri lil Yemen. Ma taħsibx li għanna ġamlu xaħġa dwar dan. Grazzi. Għal minuta u nofs is-sur Provera. Grazzi ħafna, sur President. Jena ħan nitkellem fuq il-Bahrejn, pajjiż żgħir f'pożizzjoni strateġika għal eh, ġief għal eh, provvista ta' enerġija kif ukoll għal paċi fil-golf. raffinerija kbira li tipproċessa żejt mill-Saudi Arabja. Sorsi rikonoxxuti internazzjonalment qegħdin jgħidu li hemm ukoll influenza tal-xiti Iraqini fil-Bahrejn. In-nies għadin jiffukaw fuq il-gvern tal-pajjiż, però huwa diffiċli biex wieħed jaraf ukoll x'inhi l-influenza esterna fl-avvenimenti riċerti fil bahrejn Is-sogru li l-avvenimenti hawnhekk jinfirxu fin-naħa tal-vant tas-Saudi Arabja mekk għandna il-Ħamas -Hamas, il Hezbollah fil-Libanu. U jekk naraw illi l-influenzi tagħhom daw jestendu għal golf allura jkun hemm żbilanċ. Li ħalli riperkussjonijiet internazzjonali għalhekk ridu nkunu attenti ħafna meta naraw x'qed jiġri fil-vat nofsani u nagħmlu distinzjoni bejn l-ambizzjonijiet tal-poplu ma' l-influenzi esterni. Grazzi ħafna eh, sur Omen Rajten, grazzi President, għonek għadin nitkellmu dwar pajjiżi differenti ħafna bejnietom. Irridu e nifmu il-kontest differenti. Għanna protesti enormi fil-Yemen minkejja l-intervent tal-Pulizija fil-Bahrejn għanna nuqqas ta' stabilità enormi minħabba l-intervent tal-Saudi Arabia u tal-Iran, mbagħad fis-Sirja m'għandna lokal manufra ta' xejn. Il-mexxejja jisom determinati jieħdu kwalunkwe miżuri li hemm bżonn. Għalhekk f'dan l-isfond li rridu nagħmlu huwa illi inħarsu u nikkonsidraw il-kuntatti bilaterali ma' dawn il-pajjiżi. Il-libertà ta' li wieħed jipprotesta u l-libertà tal-espressjoni jridu jiġu mħarsa. Ma jistax ikollna protesti fejn il-persuni li qed jipprotestaw jispiċċaw vittmi. X'għandna nagħmlu għal daqstant? Li rridu nagħmlu huwa li nħeġġu dialogu bejn il-gvern u l-oppożizzjoni għaliex il-vjolenza qatt ma tista' tkun soluzzjoni, x'nistgħu nagħmlu għalhekk biex ngħinu Jekk ir-reġimi ta' Sirja, l-Jemen u l bahrejn ma jridux jisimaw lil popli tagħhom jew ma jinsabux pożizzjoni li jagħmlu dan, allura rridu naraw x'ħajkun l-impatt fir-relazzjoni li għandna ma' dawn il-pajjiżi. Għadin nitkellmu dwar azzjoni konkreta imma jridu nkunu aktar speċifiċi dwar dan. Hemm xi affarijiet li xtaqt ngħid lill-Kummissjoni pereżempju is-Sirja irridu tassew. Nippruvaw nagħmlu pressjoni akbar fuqhom sabiex anke nissospendu relazzjonijiet jekk ikun hemm bżonn. Sinjuri, l-ħin tassew qed jafas, għalhekk ħanitlobkom biex iżommu daqsxejn mal-ħin illi inatalkom il-gruppi tagħkom. Minuta għas-Sinjura Ana Gomes. L-Unjoni Ewropea trid tkun koerenti, President, fil-azzjonijiet tagħha fil-Yemen, fis-Sirja, fil bahrajn u d-dinja Arbija għax hawnhekk għandna mhux biss il-kredibilità tagħna fin-nofs imma il- l-effiċenza tal-messagġi li qegħdin ngħaddu għanna nis li għat joħorġu fit-toroq biex jitolbu u jajtu għal ġustizzja u demokrazija. Pero tweġiba Ewropea kienet waħda ambigwa. Bqajna nixtru il dejt minn hemmhekk bqajna nbijaw l-armi mhux biss l-Bahrejn imman anke l-Arabja Sawdita. U aħna qegħdin nitolbu hawnhekk illi jkun hemm is-suspensjoni tal-esportazzjonijiet u biex nitrattaw dawn il-kwistjonijiet nindirizzaw l affajt fl-eruq tagħhom. Grazzi għal minuta issa s-sur Macmillan. Grazzi tassew, sur President, il-biraħ jina organizzajt smieħ ta' esperti mir reġjun u għalulna li fil-Bahrejn il-imwiet jinsabu fil-forzi ta' sigurtà jidher li kien hemm 23, fil-Yemen kien hemm 63 u fis-Sirja xi 223. Issa x'tagħmel l-Unjoni Ewropea hawnhekk, Rizoluzzjoni li adotta ħana adotta ta' tagħmel suġġerimenti, per jkolli ngħid li Il-Parlament Ewropew għamlet riżoluzzjoni fuq il-Tunizja, l-Eġittu, Libja u l-uffiċċju tiegħi għamel paragun bejn dawn ir-riżoluzzjonijiet kif kollazzjonijiet tal-Kummissjoni u il-blueprint tal-bidla, però di mhux qed ħeġġiġni qed naħlu bżiqna hawnhekk. Sakemm ovvjament jismana l-Kunsill, allura jien qed nippubblika dan kollu fuq sit elettroniku tiegħi nittama li r-responsabiltajiet addizzjonali tal-Parlament Ewropew se jittieħdu b'mod serju u nittama li s-sirib ta' serjetà fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea speċjalment aħna rridu ngħidilkom li rridu naħdmu flimkien. Grazzi ta' sew Edward għal minuta is-sur Arlaki. Grazzi ta' sew Sur President. Is-Sirja, l-Bahrejn u l-Jemen u ma tlet tiraniji u edin jitprotestaw ċittadini tagħhom u dan għandu jixraqlu l-appoċ inkondizjonali tagħna da kondizjonijiet. Għalhekk aħna rridu jkollna pożizzjoni b'saħħitha mhux bla kredibilità, aħna rridu l-ewwel net nibdew neliminaw il-livelli doppji li użajna fil-passat. Aħna nappoġġaw dawn eh, l-autokrazzi minn għal ħafna żmien flimkien mal-Russja u l-Istati Uniti dejjem orejnijom u tajnijom l-armi u kol, l-armi. U issa timbatu l-konsegwenzi ta' kummerċ tagħna ma' dawla dittotarjati f'termini ta' ċivili li qed imutu eh, bl-armi li beħħejni l aħna, jekk aħna rridu nkunu kredibli, rridu nikkanċellaw il-kontratti kollha tagħna b'armamenti lil dawn il-pajjiżi u anki nikkonċellaw ukoll kooperazzjoni tal-golf. U n-għamlu eh, embargo fuq l-armi fuq il-tramuntana kollha tal-Afrika ta' fuq. Grazzi. Lega, l-ultima oradora in este turno. Mela, issa għanna l-Sinjura Muniz li ħantuha minuta biex titkellem, kieġbok. Grazzi ta' Sur President, bidla storika U bidla reversabli lejn il-demokrazija f'dawn il-pajjiżi naħseb li waslet tmim għal uħut mit-tranzizzjonijiet diffiċli fil-Leġittu u Tunezija, pero kien hemm ukoll appoġġ biex wieħed jaftiva ir-responsabilità biex wieħed jirfa' responsabilità ta' daw iċ-ċittadini, però s-serjetà li għaddejja issa u s-sitwazzjoni li għaddejja fil-Bahrejn u l-Jemen għanda l-Europa tkun hemm, tkun mexxejja minn ta' qudiem bħala tweġiba internazzjonali. Kummissarju, Kummissarju Fuller, jiena naħseb li inti semmejt ukoll il-kwistjoni tal-politika tal-ġirini għanda titħol fis-seħ ukoll u tappoġġa dawn iċ-ċittadini daw il-pajjiżi sabiex naraw li ċ-ċittadini fl-Ewropa jafu li l-Unjoni Ewropea tinsab saħħita fl-impenn tagħha lejn id-demokrazija, l-libertà u l-ħelsien, l-awtoritajiet fis-Sirja, l-Yemen u l-Baħrejn għandhom jiftakru tajjeb li l-użu tal-vjolenza mill-istat kontra nisa stess ser ikolla konsegwenzi immedjati. Ridu jkunu konxi u koll l-autoritajiet f'dan il-pajizi li mhux bizbejjed li jagħmlu bidliet artifiċjali biex ikollhom gvernijiet demokratiċi dak li neħtieġu u tnedija ġdida ta' proċess ta' dialogu mal-korrupijiet tal-pożizzjoni, soċjetà ċivili. Kif ukoll il-priġunieri politiċi u l-ġurnalisti mal-ewwel għandhom jinħelsu kif ukoll l-istat ta' emerġenza għandu jiġi rterat. Grazzi ta' Sessjora Muni, issa ser ngħaddu taħt il-proċedura KGDI u il-kellim għandhom minuta kull wieħed u mbagħad aħna ser nitfulhom mill-mikrofonu la darba dik il-minuta tkun għaddiet. Is-Sinjur Andrakini, Nistru aħna m'għandniex nagħlqu għajnejna għall abbuż ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem daw tliet pajjiżi. Is-sitwazzjoni fis-Sirja bla dubju hija serja immens u hemm ħafna x'nirriskjaw. L-allima sinjar, sirjani l-opponituri u aġenziji għedin jiġu mirati, hemm ħafna nies li qed jinqatlu, hemm ħafna tiġu mizmuma, oħrajn tkeċċew hemm blok fuq l-informazzjoni laqas xandir pubbliku indipendenti mem. Allura jridu nikkonsidraw sanzjoniet kontra Sirja anki azzjonijiet politika fil-Jemen u fil-Bahrejn. Fil-Jemen aħna naftajim biex nesportaw l-armi u għalhekk rridu nikkonsidraw li nissospendu dan il-ftehim. Meta għandna nitkellmu dwar dawn il-tlet pajjiżi, l-ewwel net għandna bżonn kontabilità u mbagħad responsabilta, sessjonijiet speċjali fil-ġnus maqud, fil-Konsil ta' Sigurta u fil-ġnus maqud, U l-President jaqtala il-mikrofonu l signor Andrkini. Is-Sur Rosario Crusita, s-sak Grazie Grazzi tas Sur President. Jina eċt tlet snin fil-Bahrejn mill-87 sa' design u għalhekk il-Bahrejn dak iż-żmien kien meqjus bħala l-iktar pajjiż demokratiċi fil-golf u fil-fatt hekk baqa' jiġi konsidrat u issa llum qegħdin naħsbu dak li qed jiġri fil-pajjiżi oħra mela meta l-Saudi Arabia tagħmel madwar mit eżekuzzjoni eh, kull sena u tamel l-ar massakri u fil-golf jinqatlu b'mod regolari nies hemm ċaħda ta' ċandir u illum għamilna rezoluzzjoni dwar is-Sirja li jemen u l-Bahrejn. Meta sar inħejju riżoluzzjoni għall-Alġerija, l-Arabja Sawdita u pajjiżi oħra li qegħdin eh, jiksru drittijiet tal-bidem. Il-problema li qed nara jiena hawnhekk fil-punent għandna xi ħaġa stramba ħafna u il-President ukoll jaqtalu l-mikrofonu.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 edin jibqaw jamlu li jridu, għaw sikta ma jatux kas dak li jridu ċittadini tagħhom. Dawn huma problemi urġenti u rridu nindirizzawhom. L-Unjoni Ewropea għandha tuża il-mezzi kollha tagħha sabiex sanzjonijiet li tista' sabiex ittem l-oppressjoni u ġib il-ħelsin u libertà tal-ġurnalisti u anki kollha kumitati ta' investigazzjoni sabiex naraw eżattament x'ġara u anki għandna bżonn sessjoni speċjali tal-Kunsil ta' Sigurtà ta' ġus Maquda fl-istess waqt naħseb li rridu nagħmlu reviżjoni sħiħa tal-sitwazzjoni ta' dawn il-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea tappoġġa sħiħ in-nies iċ-ċittadini f'daw il-pajjiżi u mhux favur il-gvernijiet eżistenti. Aħna rridu u kol nużaw l-sforzi tagħna ma' soċjetà ċivili sabiex aħna nġibu l-demokrazija f'daw il-pajjiżi. Grazzi tassew, Sinjura Desarnez. Issa Sinjura Hautela. Grazzi tassew, Sur President. Aħna smajna l-Parlament issa verament serju dwar il-fat li jindirizza l-ksur ta' drittijiet tal-bnidem f'daw il-tlet pajjiżi, il-Bahrejn, Jemen u Sirja. U għalhekk aħna rridu nisimgħu mill- l-Servizz ta' Azzjoni Esterna l-Unjoni Ewropea nisimgħu minnaħa tal-Kummissjoni kif aħna qegħdin nuru hekk li m'għadniex naħdmu għabbażi ta' livelli doppji. Smajna ħafna miżuri konkreti, rridu nisimgħu kif l-operazzjonijiet fil-Kunsil ta' Sigurtà tal-ġusma u daw ta' drittijiet tal-bniedem kif edha taħdem. L-Unjoni Ewropea edha unita biex titlob għal mekkanizmi jew sessjonijiet speċjali fuq is-Sirja, l-Bahrejn u l yemen Aħna smajna wkoll li sawa tal-iżmien li intemmu nesportaw l-armi l daw il-pajjiżi. Issa, ma nistgħux nistennew aktar. X'qed tagħmel, x'inet jagħmel is-servizz ta' azzjoni esterna u xet tagħmel l kummissjoni rigward dawn l-affarijiet? Grazzi tas signora Hautela? Is-Sur Tanik. Fis-Sirja, l-forzi ta' sigurtà verament eh, irreaġixxew forza letali kontra ċittadini bi violenza, anki retorika tal-Izrael l allijat tagħna u l-appoġġ għall-Izbollah u dawn il-biberija mal-Iran huma hija dittatorija ikraħ ħafna perikolus. Sfortunatament l-estremisti xijat appoġġati mill-Iran qed ikomplu joħolqu eh, tensjoni settorjali u jagħmlu propaganda favur ir-re u l-gvern u r-re jipprova jisma l-nin qed jipprotesta u rridu nikkondonaw il-mwiet kollha. Jidher però li il- President Sales juża wkoll forza sproporzjonata. Minkejja il-saħatew biex jeqret l-Al-Qaeda u biex eh, jiġbet apposta mill-Unjoni Ewropea, però hija tedida kbira. La palabra il señor Brons. Grazie, Sur Bons. Ix-xogħol tiegħi dak li naħseb jien biex nwaqfu dan l-impass li jeżisti u nsolvu l-problema ta' daw iċ-ċittadini u huma daw tliet proposti waħda li nagħmlu dak kollu li ju possibbli fil-kapaċità tagħna jekk hux ir-wol tagħna li naqamlu xi ħaġa u li għas-sitwazzjoni preżenti mhix taġġieħ għal l-intħil tagħna. Il-personell militari tal-Ingilterra qegħdin jingħataw edin jitkaċċew mix-xogħol u għalhekk hija ħaġa taċċajt li li l-soldati tagħna jmorru jagħmlu avventuri oħra. ċi drabi jkun hemm ukoll patti ma' gvernijiet oħra biex imorru jsalvaw jagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet ta' pajjiżi oħra, però aħna m'għandniex interess vitali f'dawn l-istati. Hemm raġuni oħra li sforzi esterni assoċjati mal-Istati Uniti u l-alleati tagħha għandhom interess qawwi f'daw biex jieħolqu distabilizzazzjoni fis-Sirja. Jiena nifhem il-reġim Batista u l-President jirġa jaqta' il-mikrofon l-Onorevoli Bons. Issu Rubi kissa. issa. Grazie tassessur President f'dawn il-pajjiżi ħafna zaza qegħdin jgħixu u ma qed u ma jridu il-demokrazija, l-modernizzazzjoni u l-libertà u aħna rridu nżommu dan f'moħħna sabiex aħna nirbħu ħbieb aktar milli kolna kolna edewa. In-nies li mhux ser iżommu mar regoli tal-modernizmu għandhom jiġu kondannati, allura aħna fl-Unjoni Ewropea jridu norganizzaw programmi ta' skambju għall-SMEs għal studenti fl-università, professuri, ġurnalisti u ma sabiex bekk aħna nkunu nistaw namlu ħbib, mux edewa. Grazzi ta' sew president u l-instamaw l-attività eh, f'daw il-pajizit is-seħ malajr. Grazzi ta' sew, issa sernal u l-proċedura taħt il-KGDI. Sur President Ministru, bħal ħafna nies li tkellmu jina u kol nuri inħossni ħażin meta nara dawn il-ħruxijiet li qed isiru f'dawn il-pajjiżi, però aħna llum ma nistgħux ninjuraw il-fatt u naraw li li ngħid lilek Ministru li s-qarrija tiegħek illum fissem il-rappreżentanta qoli tal-affarijiet barranin turi il- il-flus fil-ħela li aħna qegħdin naħlu, il-messaġġ tiegħek huwa tajjeb tal ċaħda tal-violenza, promozzjoni ta' dialogu, waħda ta' riformi f'daw il-pajjiżi, però sinċerament daw is-sitwazzjonijiet aħna irridu ħafna iktar mill daw it-telefonati sempliċi u l-istqarrijiet biex namlu talbiet. Jien naħseb li n-nies fil-vant nofsani ma partikolari u l-president ukoll jaqta' l-mikrofoni tas-Sinjura Dot. Issa natu l-kelma l-Ministru Nemet sabiex ikun jista' jitkellem fisem il-Kunsill u jikri jagħti reazzjoni tiegħu għal dak l-interventi li saru. Grazzi tassew għal kontributi tagħkom jiet il-Ministru fisem il kunsill Għandi kien hemm mistoqsijiet marbuta mal-Bahrejn. L-interferenza tal-Iran fil-Bahrejn, kwistjonijiet tagħhom domestiċi, din il-kwistjoni wkoll tqajment, m'hemmx evidenza ċara sissa però li l-Iran kienet qiegħda eh, tindaħal fis situazzjoni tal-Bahrejn billi tipprovoka radikalizzazzjoni. Mod ċar hemm riskju U hemm raġuni oħra tajba l fejn għandna nibdew dialogu nazzjonali kemm jista' jkun malajr fil-Baħrejn sabiex nevitaw din il-għażla. Rigward l-Arabja Sawdita fil-Baħrejn nixtieq ngħid li s-sitt stati għandhom sigurtà kollettiv bejnietom U il-president ta' Saudi Arabia għandu forzi oħra fil-Bahrejn u din ġiet mitluba taħt il-qafas ta' dak il-ftehim u ipprovdit iktar minn membru wieħed tal-GCC. U hawnhekk meta nqisu din is-sitwazzjoni rridu verament nieħdu b'serjetà id-dimensjoni reġjonali kif aħna nevalwaw l-iżviluppi f'dan ir-reġjun. Rigward il-Jemen, nishtiq nissuġġerilkom li l-Unjoni Ewropea għamlet sospensjoni ta' xi tip ta' assistenza lejn il-Jemen, per eżempju l-assistenza fuq il- terrorizmu kontra ċittadini aħna ħassejna li fil-fatt aħna rrit li kolna approċ b'differenza f'dan ir-rigward. Ippermetu li nitkellem bl-Ungeris issa sabiex inwieġeb eh, għal ċertu mistoqsi li tqajmu. Is-sur Salafranca saqsa dwar ir-riżultat tra tranzizzjoni. Ippermetti li ngħid li aħna ma nafux ħajkun il riżultat l-aħħar mill-aħħar ma nafux kif din din il- dan il-moviment arbi ser jizvolġi. Pero għana nafu li dan it-tip ta' domino effect għazbis konna nafu li ser jiġri fil-fat. Imma nsibu mkien x'ser ikun ir-riżultat ta' dan ta' dan il-moviment arbi, dir-rivoluzzjoni arbija. Pero jen nkunu sinċiri, ħafna fajti jiddependu minna. Kif ser jitem din ir-rivoluzzjoni ser jiddependi minn dak li aħna nagħmlu dikiet weġiba tweġiba tiegħi lis sur Sala Franka. Naħseb li kienem proposti tajbin ħafna li saru, kemm ir-rappreżentant tal-Kummissjoni, kif ukoll il-Kunsill, kif ukoll is-Servizz ta' Azzjoni Esterna u r-rappreżentanti tagħha. Aħna il-koll dan il-proposti u f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika tal-ġirien u reviżjoni ta' din il-politika din hija xi ħaġa li qed issir bħalissa. Il-proposti li saru, li kienu saru hawnhekk, ser jiġu inklużi fir-reviżjoni tagħna fil-politika tal-ġirien. U din qed poġġina pjuttost situazzjoni komda jekk minaw u ftit ġimgħat oħra il-summit tal-sħobija tal-vant sertiġi organizzata xbek ikollna bizzejt ħin biex nassikuraw li il-proposti li saru hawnhekk illum ikun jistgħu jiġu inklużi fi tħejja tagħna għalhekk huwa importanti ħafna li nkunu konsistenti f'din il-politika għandna bżonn il-vant kif ukoll id-dimensjoni ta' nofsinhar jekk aħna verament rridu nifformulaw din il-politika, dak il-mod biss aħna nistgħu nkunu kredibbli b'mod partikolari lejn il-msiba tagħna ta' nofsinhar li qegħdin josservaw b'mod kaw dak kollu li qegħdin ngħidu. Aħna fl-Unjoni Ewropea jrid ikollna eh, politika tal-ġir konsistenti sabiex bekk aħna nkunu nistgħu inwaqfuha. Il-proposti li saru b'referenza għal politika tal-ġirien, jekk nista' nibda mitmim, Nibda missur Dots u sur Rubiks rigward ir-rabtiet ċivili u r wol tagħhom fil-konsiderazzjonijiet tagħna rigward il-politika tal-ġirien. Jina hawnhekk qed naħseb daqsxejn dwar ir-rabtiet maż-żgħażagħ u s-soċjetà ċivili. Aħna rridu nsibu xi tip ta' sorsi oħra. Li bla dubju ser ikunu ta' importanza u ser ikollhom rwol importanti x'jaqdu f'dan il-proċess, però fl-istess waqt ma nix nitilfu ninjuraw il-fatt li hemm aspetti differenti li ridu nżommu f'moħħna hemm pajjiżi fejn l embargo fuq l-armi ġew introdotti, sanzjoni ġew introdotti, interventi militari, ma kellix ċans, ma kellix motiħor kif nevitaw dan. Hawnhekk mhux qed nitkellem biss dwar il-Libja. Għalix, mux emmek biss kien hemm intervent qed nitkellem ukoll dwar il-Kosta tal u naf li dinja xi ħaġa li se nkunu qegħdin niddibattu lejla stess. Però aħna m'għandniex narmu jew impoġġu fl-istess keffa dawn il-pajjiżi għaliex l-intervent tal-gwerra ċivili bil-fors kella s-sir, aħna konna din niddiskutu daw it-tlet pajizi fejn hemm reġims dittatorjati, autokratiċi. U hemm riskju ta' intervent u koll. Jina naħseb li aħna batna messaċ ċar u li ħareġ mir rappreżentanta għolja u dan kien messaġġ kruċjali lil daw il-pajjiżi. U ma jafu li fil-Libja u anki fil-kosta tal-Livorju kien hemm intervent militari. U din ukoll hija possibilità, dejjem hija possibilità. F'dawn l-aħħar ġimgħat kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-komunità internazzjonali iffurmat filosofija pjuttost ċara taħt il-motto ta' responsabilità biex niproteġu. U dan huwa prinċipju li fil-faġġi implementat. U dan għandu jkun sinjal ċar l Yemen, il-Bahrejn u s-Sirja. U dan jgħot ta' dawk il-pajjiżi kollha li jħossu li, li għandhom reġim autokratiku. Intervent militari ma tistax titqabbel mal-kwistjoni tal-Iran jew l-Iraq. Aħna rridu nħarsu lejn pajjiżi oħra Afrikani bħal is-sitwazzjoni li kellna fil-passat dik tal-Irwanda. Messaġġ li ħareġ mill-komunità internazzjonali nemmen li għandu jittieħed mod serju ħafna. Għaliex ta' bilħaq hija sitwazzjoni serja, metodu serju. U messaċċar li batna li ħarġ mill-komunità internazzjonali. Għalhekk issa, sinjuri, nixtieq inkompli nitkellem fuq il-kwestjonijiet li tqajmu u sernati il-kelma li ħanati il-proposti kollha li saru li rappresentanta Olja Preferenza per eżempju għal eh, ġnus ma'uda u l-kwistjon li ta' sikwit qed titqajjem fid-dibattitu rigward il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem jiena wkoll. Ser ninforma lil eh, rappresentant Olja dwar l-importanza li ġiet memuża mal-sanzjoni tal- eh, mal-embargo tal-armi. Nasab li hawnhekk ridu niksbu bilanċ bejn il-kooperazzjoni u s-sanzjonijiet ma' partikolari b'referenza ma' dawn it-tlet pajjiżi li aħna din iddiskutu llum. U din ta' bilħa hija mira importanti immens. jekk aħna ma nagħmlux sanzjonijiet jew intervent militari ma jkollna biss kooperazzjoni u tip speċifiku ta' sanzjonijiet jiġu użati bħala teddida l-ċertu membri, dan jista' jkun approċċ ieħor. Signora Omen Wrighton u kol semmit punt importanti ħafna rigward it-Turkija għalli xawnek għal dar boħra naħseb li rridu naddottaw pozizjoni partikolari e kif aħna nikkonsidraw il-politika tagħna speċjalment fil-ġejni. Grazzi għal dar boħra l-kummenti u mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni eh, tkun għada fil